So, good afternoon everybody and let's... Il-wara nofsinar il-tajjeb kollegi eja nibdew b'din il-laqa straordinarja. Kontenta ħafna li għanna din l-opportunità fejn kulħadd jista' jipparteċipa. Mela, ħanara jekk hawn xi ħadd imdejja li m'hawnx interpretazzjoni bil-Bulgaru. Mill-bqija l-lingwi kollha huma koperti. Huwa għata pjaċir kbira li li nilqa' amana lill-Viċi President tal-Kummissjoni Franz Timmermans għar raba darba fil-kuntest ta' dan id-dialogu strutturat. Kif tafu tajjeb ħafna lan huwa li nagħmlu stocktake tal-progress li jkun inkiseb fuq files prinċipali u fuq il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet fuq livell ġenerali u forsi anke xi kelmtejn fuq dak li għatana nistennew li, li eh, tagħmel il-Kummissjoni xed tistennew intom li nagħmlu aħna u forsi wkoll xi kantejn fuq mandat li jmiss. Mela, kemmtejn fuq proċedura. Wara dan id-dialogu illum il-Kumitat ser ifassal set ta' messaġġi prinċipali li imbagħad ser jingħaddu lis-CCC, ġifieri lili, u l-Segretarjat għal rapport ta' taqsira tal-2018. Imbagħad dan ir-rapport jiġi approvat mis-CCC u jintbat lill konferenza tal-Presidenti. Mela, wara dan il-messaġġ lesta li nagħti il-mikrofonu lilek, Viċi President Franz Timmermans biex tagħmel l-introduzzjoni tiegħek. Grazzi tassew, Sinjura President, grazzi tassew li qed tilqawni fostkom għal darboħra. Naħseb li hija idea tajba ħafna li konna skambju ta' opinjonijiet biex naraw fiex wasalna u fejn sejrin. Nemmen ukoll illi jekk nanalizzaw il-petizzjonijiet li jintbatu għolna minn għandkom, hekk inkunu qed nieħdu feedback fuq x'inhuma l-effetti tal-politiki Ewropej u xinu huma l-aspettattivi li għandhom ċittadini Ewropej mill-Unjoni Ewropea. Kultant ikollhom aspettattivi li jmorru lil inwis minn dak li tastaw nistgħu nagħtuhom, iżda il-fatt li jitolbu lilna, jitolbu lill-istituzzjonijiet, ifisser li għandhom ċertu aspettattivi minn għandna u jittamaw li nkunu nistgħu ngħinuhom jaffaċċaw uħut mill-isfidi li jkunu qegħdin jiltaqgħu magħhom. U dawn l-isfidi naħseb li huma riflessi wkoll fil-petizzjonijiet u f'komunikazzjonijiet oħra li jkollna ma' ċittadini dan huma żminijiet diffiċli, ħafna affarijiet qed jinbidlu, ħafna nies huma mħasbin x'se jkun posthom fid-dinja talda. U kif se jkun infassal il-futur tagħna jekk hux se jkun hemm postijiet tax-xogħol għal uliedna dawn il-mistoqsijiet kważi eżistenzjali li jagħmluhom iċ-ċittadini tagħna ta' kuljum. Dan jidher ċar ukoll fil-proċess ta' dialogu li nedejna għabbażi tal-white paper fejn rajna fejn prezentajna xinarji differenti biex eh, jiġu prezentati u anke dak li kun jgħidilna wkoll situazzjonijiet varji li jistgħu jinqalaw. Il-bieraħ ukoll ippreżentajna l-MFF il-ġdid il-qafas finanzjarju pluriennali u bekt tkun taf x'inhi l-pożizzjoni tiegħek. Jekk inti kontribwent eh, prinċipali u se tiġi affettwat mill brexit għax dan se jħalli toqba kbira fil-budget ta' dan taċċettaħ u tajt li ma tridx tħallas iktar. Dawk li jirċevu l-flus jgħidu li aħna ma rridux nirċevu inqas. Il-membri tal-Kunsill, Parlament u <coughs> tal-Kommissjoni jgħidu li hemm bżonn ta' politika ta' migrazzjoni iktar f'saħħitha anke fuq is-sigurtà iżda hemm bżonn ukoll tal-politiki tagħkom. Għalhekk qed inkomplu dejjem inżidu ma' dawn il-prijoritajiet u kultant ma nkunux kapaċi nagħtu inqas importanza l politiki oħra. Għalhekk dawn l-affarijiet imbagħad ma jorbtux ma' xulxin. L-integrazzjoni Ewropea ma stix bil issir biss b'evoluzzjoni billi naraw kif nistgħu nsibu kompromess. U dak li ser namlu fis-sentejn li ġejjin. Dak li qed issuġġerixxi l-Kummissjoni mhuwiex biżejjed bħala budget totali tal-Parlament Ewropew. U naf u kol jina familjari ħafna maħut mill-istati. U kultant ikun hemm min jixtieq li jkun hemm politiki ġodda u tassew neħtieġu politiki ġodda fid-dal tal-isfidi li għandna, iżda mbagħad ikun hemm min jixtieq li jżomm kollox kif inhu biex jipproteġi dak li diġà għandu. Aħna ngħixu f'kontinent fejn dak li jkun qatt għandu ħafna xikseb, iżda ħafna oħrajn għandhom ħafna xi tilfu. U għalhekk dan iwasal sabiex dak li jkun isir jipproteġi dak li għandu ma jkunx test li jaqsam ma' ħaddieħor U għalhekk il-petizzjonijiet ikunu dejjem ta' aktar importanza għalina ċizomuna f'kuntatt ma' ċittadini tagħna. Għalhekk għandna inħarsu lejn natu attenzjoni tagħna fuq l-affarijiet prinċipali naraw fejn iċ-ċittadini tagħna qegħdin jitolbuna lajnuna, fejn nixtiequna nintervjenu, kif nistgħu ngħinuhom fuq regolamentazzjoni aħjar sabiex il-leġislazzjoni tkun iktar trasparenti, tapplika aħjar u ma twassalx għal effetti kollaterali mhux mixtieqa. Jiena kelli task force li ħarset lejn il-kwistjonijiet ta' sussidjarjetà u proporzjonalità u jiddispjaċini ħafna illi l-Parlament għażel li ma jipparteċipax f'din it-task force għal darboħra din l-istedina miftuħa jekk tibdlu femtkom dejjem intom lesti li tipparteċipaw. Il-Parlamenti Nazzjonali huma parteċipanti attivi anke il-Kumitat tar-Reġuni huwa attiv u qegħdin naraw kif nistgħu naħdmu fuq is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Din hija xi ħaġa li tajmet ukoll minnkom anke mill-inizjattiva ta' ċittadini. Issa l-istaqna proposta wkoll biex intejbu li CI. Lest li nisma l-opinjonijiet tagħkom u biex naraw jekk dawn l-affarijiet u x'mexxi fid-direzzjoni tajba Kont ukoll f'kuntatt ma' rapporta fil-Parlament Ewropew u ir-raġuni għalfejn għażilt li ma nistenniex ir-rapport inizjattiva propja imma nagħmel allinjament ta' din il-proposta għax eh, kontet nittama li nilħu ftejn sal-axħar tal-mandat tal-Kommissjoni. Din hija xi ħaġa li nixtiequ aħna nuru lill pubbliku Ewropew. Aħna smajna lilkom, smajna l-NGOs. U din hija l proposta tagħna. Is-solvavenza hija hawnhekk ukoll. Fisimkom kellu rwol pożittiv u kostruttiv u kien involut ukoll biex inkisbu l-istess għanijiet u għalhekk nirringrazzjak. Iva, kont pro professjonali ħafna, kont attiv u u eh, entna ħafna, grati ħafna għal dan. Issa, il-proċeduri ta' ksur issa nafu li t-ixtiqun, nafu li t-ixtiqun nitkellem xi ħadd ngħid xi ħaġa dwar dan. Eh, intom dejjem tħossu li għandu jkun hemm aħna għasmu l-informazzjoni magħkom fuq il leġizazzjoni Ewropea. Aħna dejjem nippruvaw nkunu ehm, nitkellmu fid-dettall meta nwieġbu għal petizzjonijiet anke imma meta jkun hemm proċeduri ta' ksur fejn l-ilment ikun għadu eh, biss fi stadju fejn ikun hemm dubju jekk ikun hemm dubju jekk hux ksur jew le. U għalhekk iridu nieħdu miżuri konkreti biex insaħħu l-azzjonijiet tagħna fuq proċeduri ta' ksur. Fil-2014 waqqafna pjattaforma sabiex inqasmu informazzjoni fuq il-ksur fuq il-proċeduri ta' ksur fuq il-website Ewropa. nkomplu nagħtu l-Parlament informazzjoni dettaljata fir rigward l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea. Iżda aħna lesti li nisimawkom biex tajdulna kif nistgħu nagħmlu dan aħjar. Naqblu magħkom ukoll li l-proċeduri ta' ksur iridu jsiru malajr tittieħed azzjoni immedjata biex jiġu investigati każijiet ta' ksur tal-liġi u dan irid isir sabiex ikun hemm approċċ aktar strateġiku effettiv kif semmejna f'Diċembru tal-2016. Ser naħdmu malajr u ser nidipendu kol fuq l-appoċ ta'kom. lest tista' li nisma il-kommenti ta'kom. Il-President, grazzi tassew. Jidder li kollegi u maħer għana li kompu diskussjoni miegħek. Mela, ħan nisimaw nibdew mill-rappresentant tal-grupp Sir Peter Jar. Grazie ta' sew viċi President. Dan se nieħdu bħala kompliment miex l-ewwel darba li inti qiegħed magħna, inti għalhekk tarana bħala imsieħba fid-dialogu miegħek, nieħdu gost narawk magħna u nittamaw li tħossu komdu tiġi fostna b'mod regolari. Mela għamil xi punti minnaħa tiegħi. Fuq il-kwestjoni tal- tal-pjanar finanzjarju il-kontribwenti u dawk li jirċievu il-flus l-Awstrija tħallas iktar milli taqla u il-Komitat ta' Petizzjonijiet ħafna drabi juri jagħti sinjali essenzjali tal-Unjoni fejn ikun hemm bżonn ta' għajnuna pereżempju fejn ikun hemm problema. Dan ovvjament huwa sinjal tajjeb meta ċittadini jduru lejna, iva nafu li hemm ċertu tnaqqis iżda xorta waħda dan juri illi l-Ewropa għada ħajja għada d-dejja u l-rwol tagħna huwa li nwieġbu. Issa, Fuq l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej għam xi ftit kummenti li nixtieq nagħmel iżda loqosma oħra nħallihom f'dejn esperti oħra. Issa, erba xewqat għandi l-ewwel li l-Kummissjoni twieġeb iktar malajr għal petizzjonijiet. Speċjalment f'każijiet fejn il-Kommissjoni tajt li mhix responsabbli jew li mhix kompetenti li twieġeb għal-petizzjoni. Naħseb li għandhom għandkom tiverifikaw il-kontenut ta' dik il-petizzjoni iktar malaj fejn għandkomx kompetenza għax indumu xhur nistennew imbagħad nirċevu tweġiba li tajdilna isma aħna maħniex kompetenti. F'dak il-każ dik il-petizzjoni li issir iktar malajr. Issa, proċeduri ta' ksur. Jekk il-Kummissjoni tgħidilna iva hawnhekk arafna li hemm ċertu problemi. Hawnhekk għaddejja proċedura ta' ksur din hija aħbar tajba. Iżda imbagħad ma nafux x'jiġri wara. Aħna nixtiequ li nkunu involuti matul il-proċess għax imbagħad isaqsuna imbidlet xi ħaġa kif suppost jiġu żviluppati dawn l-affarijiet. Xi żvilupp se jsir fuq dak il-każ. Hemm bżonn ta' iktar informazzjoni. U imbagħad ikollna nagħlqu dik il-petizzjoni għax tkun ġiet indirizzata dik il-kwistjoni u kollna kuxjenza safja li dik il-petizzjoni tkun ġiet indirizzata ħaġa li nisimawa kemm il-darba il-menti fuq kwistjonijiet ambjentali, proġetti ambjentali li ma jkunux f'konformità mal leġislazzjoni Ewropea fl-istadju ta' pjanar tagħhom. Dawk iċ-ċirkostanzi nistgħu nibdlu l-affarijiet jekk ikun fl-istadju ta' pjanar, imma mbagħad il-Kummissjoni tajt peress li dan għadu biss stadju ta' pjanar, ma l-ebda raġuni għalfejn niddubitaw Irrieda li l-Istat membru ikun ser jaħdem f'konformità mal leġislazzjoni Ewropea. Iżda mbagħad minaħa l-oħra, jekk isir żball u jekk il-proġett tliet snin, erba' snin wara iseħħ, di ikun iktar diffiċli mbagħad li nikkoreġu dak l-istess żball. Għalhekk aħjar jekk ikun hemm xi forma ta' komunikazzjoni mal-istati membri fl-istadju ta' pjanar għax inkella jkun tard wisq għaxin kella isna qed ngħidu il-pazjent miet, naf biex miet, <coughs> sajna nevitaw dik il-mewt immessa tar twis. Issa ħaġa oħra li tikkonċernana għandna in-network peti f'dan il-Parlament u raġuni għal dan hija illi aħna rridu illi ix-xogħol tagħna li jinvolvi bosta problemi tekniċi aħna irridu naħdmu mal-kumitati ta' l-esperti għalhekk għandna dan in-network u dan irridu nagħmluh fiktar kooperazzjoni. E, imma mbagħad tuġiba tkun id-disfaċina ma nistgħux ngħinukom il-liġi dik li u għalhekk ma nistgħux ngħinukom. E, għalhekk din tkun it-tweġiba li aħna nirċievu minn dan in-network. Kif nistgħu ikollna mezzi ta' komunikazzjoni biex f'każijiet fejn ikun hemm bżonn ta' bidla fil-leġiżlazzjoni pereżempju. Nafu li huwa dritt tagħkom li tieħdu inizjattivi leġislattivi u tresqu proposti. Iżda għalfini ta' komunikazzjoni tajjeb li jkollna din l-alternattiva. Interessanti ferm. Issa naħseb li l-kollegi se saqsu mistoqsijiet simili, kħeġabka franka jinfrankaw ftit ħin u najdu Eh, eh, sempliċement isħu fuq punti li taqblu magħhom. Mela, l-Onorevoli Rozier, għandu xi punti xtaqt nagħmel. Mhux bħal Peter imma għax m'għandix li aħna m'għandix l-istess lan. Lan tagħna mhuwiex li nagħlquhom dawn il-petizzjonijiet, imma li nitkellmu dwar il leġittimit intu qed dwar il leġittimita ta' ċittadini Ewropej u preġudizzju. U dak huwa li qed jesperjenzaw ċittadini għanna ħafna aspettativi mill-istituzzjoni tiegħek aħna u fejt li nistennew minn għandek għaliex permezz tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet aħna narawhom x'inhuma l-aspettattivi taċ-ċittadini tagħna. U dawn narawhom mod kollettiv mill-istituzzjonijiet il-Parlament jiġbor dawn it-talbiet tal-istituzzjonijiet Ewropej. Inti tirrappreżenta il-Kummissjoni Ewropea li għandha rwol ċentrali bħala gwardjana ta' trattati. U l-applikazzjoni tajba tal-liġi Ewropea. U smih wara smih, petizzjoni wara petizzjoni, insibu rwieħna dim numru ta' każijiet dejjem jikber fejn inħossuna illi il kummissjoni qed toqgħod lura milli taqdi l rwol prinċipali tagħha jiġifieri li tissalvagwardja drittijiet u liġijiet Ewropej. Qed naraw li l-istati membri wkoll qegħdin dejjem iktar eh, iġibu ruhom bħalli kieku ma jimportahomx. Issa, kif jista' jiġi spjegat li matul il laqgħa tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet il-ġimgħa l-oħra kien hemm dewmien tal-implementazzjoni tad direttiva dwar kwalità tal-arja tal-2008 ma kien hemm l-ebda forma ta' reazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni. U id-direttivi kollha rilevanti. Anke f'dak għandu x'jaqsam mas sigurtà soċjali pereżempju u l-moviment ħieles hemm bosta eżempji u huwa minnu illi hemm bżonn ta' xi forma ta' reazzjoni. Nixtiequk li tuħu iktar riskju fit-tweġibiet tiegħek u mhux sempliċement nirċievu eh, tweġiba normali li nirċievu li l-Komissjoni mhix kompetenti għax mhux l-rwol tagħkom. Meta fir-rapport tagħna il-Kummissjoni tista' forsi tara f'xi forma ta' proposta biex ittejjeb il-politika ta' implementazzjoni għandu numru ta' mistoqsijiet f'dan ir-rigward, speċjalment f'dak l-għandu xaqsam prevenzjoni. Kif nistaw nizguraw u x'miżuri jistaw jittieħdu sabiex inwieġbu għaddew minn fit traspożizzjoni minn naħa tal-Istati Membri din hija kollha kwistjoni ta' kredibilità għall-istituzzjonijiet kollha għal għall affarijiet fundamentali ta' din l-Unjoni Ewropea. Jekk qegħdin naraw li dejjem l-affarijiet qed ikun hemm dewmin, mela kif nistgħu niżguraw Per eżempju, hemm dewmin fir-rigward ta' artiklu 163 u miżuri ta' implementazzjoni. Dawn kif nistgħu tasaw nimplementawhom? u kif nistgħu tassew intejbu it-trasposizzjoni biex naraw li dan qed isir kif suppost. Issa sanzjonijiet sena u nofsilu il-Kummissjoni ppubblikat rapport bit-titlu Applikazzjoni aħjar għal riżultati aħjar u kien hemm pjan tazzjoni biex niżguraw li jkun hemm riżultati aħjar. X'inhi situazzjoni issa 18-il xahar wara fir-rigward ta' sanzjonijiet? Id-dialogu jgħin ukoll biex nikkoreġu l-affarijiet anke bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandu jkun hemm dialogu dan naħseb li li iwassal għal iktar trasparenza għaliex tassew ikun hemm valur miżjud fuq rispett lejn id-drittijiet. X'taħseb il-Kummissjoni fuq kif għandna nużaw dawn l-odot aħjar? Imbagħad biex nikkonkludi fuq il-proċeduri ta' ksur kif semmejt fil-bidu hemm min qed joqgħod lura fir-rigward taċ ċittadini X'ngħidu għall-Parlament? Il-Parlament jappoġġa l-Kommissjoni fir wol tagħha bħala gwardjana ta' trattati. Imma aħna kif nistgħu niżguraw nagħtukom l-appoġġ kollu meħtieġ forsi ma tkomx bżonnu imma aħna din hemmhekk biex tassew niggarantixxu dan kollu għall-benefiċċju taċ-ċittadini tagħna għall-implementazzjoni tajba li minna se jgawdu ċittadini. Kirje Marja. Grazzi Marjas. <coughs> Grazie, President. Sur Timmermans, jina kontent narakaw fostna l rum Għaxek nistaw namlu diskussjoni serja. Għandi xie punti li rigordaw l-petizzjonijiet li nishtiq nitkellem fuqhom però nixtieq nifoka fuq l-elezzjonijiet fl-euro, fl-euro, fil zona euro. Aħna nirċevu petizzjonijiet illi ċittadini f'ħafna partit tal-Europa edin jilmentaw li mandomx id-dritt tal-vot. Hemm e-, e-, nies barra mir Unit, per eżempju, li jixtiequ jivvutaw fil-elezzjonijiet Ewropej. U għanna anki petizzjonijiet li rigwardaw l-estensjoni tal-persuni illi għandhom id-dritt tal-vot. Fl-moddi jena studjajt l-Europa u d-demografija fl-Europa xi 20 senilu ilu u ma nafx jekk il-Kummissjoni jew xi Stat Membru jew l-Unjoni Ewropea tistax tiverifika. Jekk xaħat ikun ċittadin ta' stat membru u li kollu anki nazjonalità grega. Jekk huwa ċittadin ta' pajjiż ieħor u mhux tal-pajjiż fejn joqgħod jkollu dritt jagħmel mistoqsijiet lill-Kummissjoni min ikun ċittadin Grek naturalment ikun anki ċittadin Ewropew u bħala ċittadin Ewropew jista' jmur liberament fi stati oħrajn. Allora x'tip ta' proċess hemm bżonn f'ġo stat membru biex jiżguraw illi xi ħadd ikollu dritt jemigra u li ma restrizzjonijiet jeżistu jekk jistax jivvota f'pajjiż ieħor jekk imur jgħix f'post ieħor. Per eżempju biex wieħed isir membru tal-Parlament Ewropew ikollu bżonn xi 180 jew xi 200 elf eh, vot. U jekk ikun hemm 500 migrant fi greċja wieħed jista allura minn dawn il-migranti jista joħroġ anki żewġ membri tal-Parlament Ewropew meta wieħed iqis li hemm xi 500,000 migrant. Il-Kummissjoni tista' tivverifika jekk dan verament jista' jiġri jekk pratikament in-nies li għandhom iċ-ċittadinanza. Għax bħalissa il-gvern Grek qed jagħti n-nazzjonalità Griega lil ħafna migranti li qegħdin jgħixu fil-Greċja. 33 Albaniżi eh, saru Grigi fil- ħadu ċittadinanza Griga fl-2016. U tista' sir eh, ħaġa problematika di meta wieħed is meta tiġi l-elezzjoni sa xem eluf ta' persuni li jistgħu jivvutaw. U hekk jivvutaw, naturalment se jivvutaw għal partit li taħom il-nazjonalità, il-partit li għagġel il-proċess ta' nazjonalità tagħhom. L-elettorat qed jitbiddelaw, il kommissjoni jistgħu jiverifikawum dawn il-proċessi? Meta l-migranti jisiru ċadini Ewropew kollhom dritt tal vot U din hija kwestjoni pjuttost serja. Jiena tkellimt erba' minuti biss, jiena rajt illi il-kollega ta' Partit Soċjalista tkellem għal ħames minuti u nofs, jena sen kompli nitkellem. U t-tini mistoqsija tijaj u kolli importanti. U ċoħe il-libertà ta' espressjoni. Fil-Greċa memx libertà ta' espressjoni għal membri tal-Parlament Ewropew. Fl-ICR, aħna it-tielet grupp fil-Parlament u fil-parlament, u skużawni, fil-Greċa minix trattat bil-istess mod, ma nistawx nħiddu sen fil-diskussjoni fuq television. U aħna, nerġanajt, aħna tilet partit fil-Parlament Ewropew. Jekk jiridu jistaw jistidnuna, pero jekk ma joġobomx dak li najdu, fil-fat, inneħu il parti fejn li tirrigwarda l-inna u ma ma, nkunux nistaw narawa dik il-bicċa. Dan huwa qed joħno il-libertà ta' espressjoni. U allora xi drittijiet għandna hekk m'għandniex dritt li laqas nidru m'hemmx pluralizmu f'dan il-każ. Dan ngħidu għax huwa punt importanti ħafna l-elezzjoni tista' wara il-kantunera u mux etituna l-opportunità nesprimu ruħna maħnix kopertura fil-medja u fil-verifiki tal-opinjoni u laqas jitolbuna xinu l-partit tana jistaqsuna eh, fuq partiti oħrajn, laqas huma rappreżentati fil-Parlament Ewropew jew laqas fil-Parlament eh, eh, Grek. Din hija qegħdin jimminaw għawnek id-dritti ta' ċittadini u xtaqt nġibu lilek. Ija e, e, e, kwestjoni ta' meta wieħed ikollu il-mikrofonu e, għandu e, jerġa jagħtih lura il-mikrofonu. Allora nishtiq ngħidilkom li tagħmlu hekk. Terry kabras, grazzi President fil-qosor, fil-qosor li tama punti. l ewel wieħed huwa biex nisħaq fuq dak li għal kollega tal-SND. Fil-komunikazzjoni liġi Ewropea, aħjar, riżultati aħjar bl-applikazzjoni aħjar, il-Kummissjoni tider illi qed tabdika ir-rwol tagħha ta' gwardjan ta' trattati u tħalli id-dmir tal- li tiżgura Eh, l-implementazzjoni fidejn il-rati nazjonali. Jider il-li għettamelek. Jena xtejn saqsik x'taħseb fuq da. Jena nemmen fil-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-istati membri u fuq dak li rigwarda anki l-implementazzjoni u rispett tal-liġi Ewropea, però naħseb ukoll illi il-Kommissjoni għandu jkolla għandu jkolla l-aħħar kelma u il-kelma tagħha għandha tkun iktar għawija, għax inkella tkunu qegħdin e, e, temmettu li intkom intkomx iktar neċessari fis-sitwazzjoni. E, nishtiq Nixtieq nkun naf ukoll x'taħseb fuq il-possibilità illi natu interpretazzjoni differenti tal-artikolu 51 tad-dritt tal-, tal, e, tal-karta ta' drittijiet fundamentali. U telet punt. Darba ġejt f'kumitat għawnek u tkellimt fuq illi mannix ikonna stenniet u oljien wis fuq il reforma tal-ICI. Jina ħat għata għax jina mandiċ ikolli laqqa stennijiet baxxi wis. Naf li essa edin fil-proċess ta', ta risposta. Jena jgħat parti minn din ta' dan il-kas. Xidirlek mill-fat li għandu jkonna korp indipendenti għal reġistrazzjoni tal-inizjativi biex il-Kummissjoni ma tkunx eh, ma tkunx ma tkunx qed tiġġudika u fl-istess ħin il-parti. Eh, eh, għaliex għandkom idkom tkunu parti u fl-istess ħin tiġġudikaw fuq eh, l-inizjattiva ta' ċittadini. <clears throat> U anki il-possibilità ta' li wieħed ikun iktar proattiv fil-follow-up għax inti taf li wieħed mill-problemi tal-ECI illi ftitu ma l-inizjativi li waslu eh, illi imxew il-qoddim u anki ħafna inqas minnhom daw eh, kellom kellom riżultat pożittiv. Aħna ma nistgħux ngħidu l-ċittadini, aħna qegħdin magħkom, aħna rridu li intkom eh, tagħmlu l inizjattivi u ta' u tkunu magħna, però jekk imbagħad ma jiġri xejn meta huma jipproponu Eh, inizjativi li jinteressom, dana dinija eh, sempliciment tri għal biex eh, testimolaw testimolaw il-frustrazzjoni. Grazzi sur Terry Cabras. Essa, il-round tal-koordinaturi speċċa un niftħu il-dibattitu għal-membri l-oħrajn. U essa, mux iktar minn minuta kull wieħed. Essur, maninu. Grazzi l-kollegi koordinaturi u għandhom spazju liberu għal ċerti mistoqsijiet illi għedin jinkwetawna. Jena sen jħu vantaċ, sen nisfrutta l-fat li inti għataw, sen nistaqsik eh, fuq ħaġa illi ħafna ikbar mill-xol tal-kumitat tagħna. il bira ġi mħabbar bidla kwalitativa fil-rabta bejn il-fondi Ewropej u l-istat ta' dritt hemm eh, akkużi eh, illi qed issir politiċizzazzjoni dawn huma miżuri motivi eh, intkom tajdu eh, iktar ma nagħmlu min aħjar hija popolari din ir-reazzjoni ma' ċittadini. U mbagħad għandi kumment fuq da li jista' jiġi biss minn MP Bulgar u Rumen. Aħna bħala definizjoni għanna għanna problemi bil-stat ta' dritt. U kif nistaw din nikonċiljawa mal-pozizjoni ġdida? E, tridu e, tridu tevitaw il-monitoraċ, il-metodu ta' monitoraċ e, antik u tużaw il-monitoraċ ġdid. Signora Cabezon Grazie, signora Presidenta. Grazie, signora President. Grazie, Sur Timmermans. Jena, xtaqt nkellimkom fuq id-disabilità. Xtaqt namel tlet mistoqsijiet. Bħalissa għaddej il-trialogu dwar il-Karda Ewropea dwar id-disabilità. U xtaqt namel komment għawek eh, f'dan il-komitat peti interessana ħafna dan il-sujġet ta' disabilta għalix nirġivu ħafna petizzjonijiet minn persuni diżabbli. U hemm xi ħaġa tinkwetana. Jekk ma ssirx sew din il-Karta Ewropea tad-Disabilità tista' toħloq diskriminazzjoni bejn is-disabilità ħa nispjegalek. Salom il-ġurnata fl-Unjoni Ewropea laqas bissana definizzjoni uniformi ta' xinija disabilità. U uh, wis inqas ta' li ma' kriterji għandhom ikunu applikati biex eh, stat membru jiddeċidi li persuna għandha diżabilità. U dan jista' jkollu konsekwenzi eh, mhux biss ekonomiċi. Sema tan nitkellmu fuq il-din il-Karta Ewropea li suppost ħatati ċirkalazzjoni li ħadd tiffaċilita ċ ċirkolazzjoni ta' dawn il-persuni, jista' jagħti il-każ illi għandek persuna, pereżempju Spanjola diżabbli illi tivvjaġġa tmur ir-Rumanija u tinduna li hemmhekk għandha iżjed diffikultajiet biex irrikonoxuha bħala persuna diżabbli. Fi Spanja jirrikonoxuha iżjed faċilment u għalhekk hemm bżonn jekk mhux armonizzazzjoni xi tip ta' standards komuni biex nevitaw id-diskriminazzjoni. It-tieni ħaġa, il-vot. L-elezzjonijiet Ewropej dal-waqt magħna Il-Komissjoni naf li kienet qed taħdem fuq strateġija biex tiffaċilita l-vot lil persuni b'diżabilità, speċjalment mill perspettiva tal-li jiġu eliminati eh, l-ostakli strutturali ta' struttura. Però għad hemm ħafna ċittadini Ewropej illi salum il-ġurnata għad mandomx kapaċità illi imorru jivvutaw, speċjalment dawk li għandhom ostakli anka legali. Et, eh, nirrevedu l-liġijiet eżistenti biex naraw jekk konformi mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti u rridu nagħmlu sforz sabiex eh, l-Istati membri jikkarantixxu jsejt id-drittijiet ta' dawn in-nies. U forsi jkun tajjeb sabiex għall-elezzjonijiet li jmiss natu mbuttatura li din istrateġija biex il-persuni diżabli kunu jistaw jivvutaw. Speċjalment dawk li sissa qatt ma setgħu jivvutaw. Naħseb illi tkun idea tajba illi insejħu fuq l-istati membri biex Eh, jirġaw għetu daqqatajn l-liġijiet li għandhom. U bekk jippermettu li jifutaw il-maġġoranza tal-persuni disabli li kien għalija jivvutaw kollha mal-menu l-maġġoranza. U l-aħħar ħaġa it-trasport. It-trasport għadu problema għal persuni b'diżabilità. Dejjem nirċifu petizzjonijiet dwar dan naf li qed taħdmu fuq rakkomandazzjonijiet volontarji imma ħafna kumpaniji, speċjalment il-kumpaniji tal-ajru, Eh, ma jeġixxux eh, bl-istess mod u għaldaqstant hija xi ħaġa urġenti li jkun hemm progress f'dan ir-rigward. Iridu raġixxu b'mod iżjed dirett għaliex dawn il-persuni diżabbli meta jivvjaġġaw bil-blajru iridu jieħdu akkompanjant magħhom ukoll biex ikunu jistgħu jivvjaġġaw u rridu neliminaw kull tip ta' ostaklu li għandhom biex ikunu jistgħu imorru minn posta liħor. ieħor. Mr. Wow. Sur Wawensa. Grazie President. Pres President Timmermans għandi mistoqsija fuq l-ICI. Specialment fuq il-pjattaforma online li suppost kienet tkun lesta sal ħar ta' xar li għadda. Hija aċċessibbli pjattaforma għal ċittadini diġa qed jużawa? Umbat eh, ħaġa teknika. U taf x'tip ta' software qed jiġi ntużat? U jrid ikun hemm open source għal-futur. Dina Eh, għajmuha din il-kwistjoni anki gruppi politiċi oħrajn fil-awla. Eh, hija uh, kwistjoni, din il-kwistjoni. Grazzi. Surċati. Grazie. Vici President, għalija unur u pjaċiri li nerġa narak, kellna għalġima li għaddit, fuq id-dritti tal-minoranzi. Eh, inti taf li aħna bdejna l-rizoluzzjoni għasira fuq din il kwistjoni jena kontent ħafna, u grazzi għal eh, disponibilità tiegħek. Għandi żewġ mistoqsijiet osra, konkreti, faċli. <clears throat> Kenna problema zaħira u konflitt intern fil-komitat tagħna għal ġimgħa li għaddiet. Kienaw petizjonanti minn l-Estonja u Latvija il-kwestjoni hija fuq id-drittijiet ta' ċittadini non Ewropej, speċjalment fil-elezzjonijiet. X'inhija il-pożizzjoni tiegħek? U t-tieni kwestjoni hija fuq il-Brexit. Għandna ħafna petizzjonijiet illi jirrigwardaw situazzjonijiet fuq id-drittijiet tal- drittijiet tal-ċittadini Ewropej fir Unit u id-drittijiet ta' ċittadini tal-Renju Unit fil-Europa. U kena delegazzjoni ta' anki professuri u jena il president tal kelli presidenza tal-komitat dikinar u staqsewna kif nistaw nejnum minnaħat tal-Parlament Ewropew għalix għaxumma ma jishtiqux jitil l-Unjoni Ewropea. Eh, Eh, jina għat li situazzjoni għedha fidejkom biex torganizzaw referendum ġdid, per eżempju, fuq il-dokument illi se jkun it-trattat fuq il-tluq eh, tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Xini l-opinjoni tiegħek? Forsi hija spekulazzjoni di. X'inhi il-possibilità l-opinjoni tiegħek fuq il-possibilità ta' referendum ġdid fir-Renju Unit? forsi jena l-uniku membru tal-Unjoni Ewropea illi qed ngħid illi l kwestjoni tal-Brexit miex eh, miex miex maluqa imma hija eh, hija kwestjoni għal kulħadd. Is-Sinjor eh, Curtin, darling. Um, well, following on from that support for the... Iva, mela, wara il-rapporċ il eh, li qed naraw għanzi rrida tal-poplu eh, Britanniku li jivvota fuq il-ftejm finali tal-Brexit, il-mistoqsija tija hija fuq id-drittijiet politiċi, id-dritt illi wieħed jivvota. Fil-kas tal-Brexit, Għall-ewwel darba fil-istorja tal-proġett Ewropew qed naraw li nies qed jiċċaħdu mill-dritt tal-vot bħalissa il-ftehim tal-irtirar tar-Renju Unit ma jgħid xejn fuq id-dritt politiku taċ-ċittadini li jivvutaw u għalhekk nixtieq insaqsi lilek bħala kummissarju responsabbli mid-drittijiet taċ-ċittadini u miċ-ċittadinanza u responsabbli mill-involviment demokratiku. X'nistgħu nagħmlu biex nassiguraw illi l-ftehim ta' Brexit jista' e, e, ikun jista' jkopri wkoll id-drittijiet e, politiċi u tal-nies parti mid-drittijiet ekonomiċi u soċjali. It-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa dwar ir-rieda li hemm mill-Kummissjoni biex tiffinalizza l proċeduri ta' ksur li jem bħalissa għandna petizzjonijiet li l-om għaddejjin 20 ta' snin, ċittadini li l-om 20 ta' snin jitolbu ġustizzja, per eżempju l-petizzjoni tal-Assoċjazzjoni ta' Allima Barranin fl-Italja illi tiġareb ħed sitt każijiet sitt każijiet ta' ksur fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u xorta waħda il-Gvern Taljan eh, jaf li jem diskriminazzjoni kontra l-allima barranin fl-Italja. U għallura x'nistgħu nagħmlu flimkien biex nippruvaw insibu soluzzjoni għal xuħut minn dawn il-petizzjonijiet illi verament qegħdin jimminaw il-kredibilità tal-proġett Ewropew u tal-liġi Ewropea fajnejn il-nies normali tan barra. Is-Sur Mitrofanev, grazzi President tal-opportunità li nintervjeni. Sur Timmermans, inti il-Viċi President tal-Kummissjoni u aħna membri tal-Parlament. Pero aħna qegħdin nirċievu mistoqsijiet miċ-ċittadini u qed isaqsuna għalfejn l-Unjoni Ewropea daqshekk b'saħħitha fi kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji imma mbagħad daqstant eh, dajfa fejn jidħlu id-drittijiet tal-bniedem u ma mhix kapaċi toffri ugwaljanza u drittijiet ugwali liċ ċittadini kollha. Aħna Spiss nirċievu petizzjonijiet fuq il-drittijiet id-dritt tal-vot minn eh, Litwani u Latvjani eh, dawk il-nies tabla ċittadinanza u eh, petizzjonijiet biex il-mendaw kontra nuqqas ta' ċittadinanza ta' xuħut fil-rabbija li għaddiet bdejna ġivu kol petizjonijiet dwar id-dritt li it-tfal jġivu edukazzjoni fil-sin twelidhom. Forsi wasal iż-żmien il-Kummissjoni tieħu azzjoni iżjed effettiva u taġixxi b'mod iżjed proattiv biex tistabilixxi dialogu mal-Istati membri dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu maċ-ċittadinanza u drittijiet tal-minoritajiet, drittijiet li dawn jitalmu fil-lingwa tagħhom. Surveillant nil lura għandek xi mistoqsija? Iva, grazzi, President. Skużani jekk ħriġt mill-kamra. imma nista il-waslilkom laħbar illi il-gruppi jiffirmaw. Jina nishtiq namel xiftit kummenti. Fil-komitat tal-petizzjonijiet, il-kustjonijiet li nsibu qoddimna jirriflettu in-nuqqas ta' kuntentizza li għandhom in-nies bil-sentenzi li jkunu ingħataw minn xi qorti għalkemm aħna maħniex esperti legali. Issa, kultant hemm il-problema li t-test mhux dejjem ikun ifisser l-istess ħaġa fil-verżjonijiet lingwistiċi differenti u dan huwa illi nisimgħu ta' spiss. It-tieni ħaġa jiena Spiss nisma' wkoll li hemm prassi differenti fi stati membri differenti. Allura qed nirreferi għal eh, modi differenti kif eh, jiġi solvit solvut eh, tilwim. Meta jitrasaq każ qudiem il-qorti mhux dejjem jiġi trattat bl-istess mod f'kull pajjiż. U naf li fil-każ ta' dawn il-petizzjonijiet individwali xejn mija faċli l-biċċa tax-xogħol, però nixtieq tik eżempju ta' każ fejn jiena xejn ma kontent. kuntent. nitkellem fuq każ ta' eh, persuni li kienu qed jivvjaġġaw persuni li jivvjaġġaw imorru f'pajjiż ieħor jiġu lura fl-istess ġurnata li ma tantx ikollhom wisq ħin u huma kienu mobijin eh, bċertu tamir li kellhom bżonn biex jagħmlu riċerka fl-universitajiet. Kien hemm eh, l-intenzjoni li jinbidel it-test legali ma għadu ma ġara xejn. Din hija petizzjoni mill-2011 li qed insemmilek. U kienet petizzjoni firmata anke minn rebbieħa tal-Premju Nobel għaliex kienet petizzjoni illi kienet qed tirrifletti ħafna problemi li kienu qed umu meta jkun hemm titjiriet fl-istess ġurnata. U dwar il-proċedura ta' ksur, naħseb illi l-Kummissjoni ħadet rotta differenti u nixtieq nifhem il-perspettiva tal-Kummissjoni jekk intom għal raġuni politika tieħdu xi deċiżjoni għalkemm forsi ma tkunx l-istess eh, li set waħda xirqa, nixtieq nifhem għalfejn, ma eh, ċertu każijiet kommissjoni tajt le mhux sew li ssir dik il-ħaġa jew l-oħra. U dan nifmu, però jiena ġieli smajt li l-Kummissjoni tajt le aħna ma naħsbux li dan huwa ksur per se. U jekk tippermettili ngħid dik hija tweġiba li ma tissodisfa lil ħadd u naħseb li f'dak il-każ tidu tagħtu wkoll raġuni. Tajjeb, mela. Issa, sur viċi president inti għandek il-dmir issa li tipprova eh, twieġeb għal mistoqsijiet illi sarulek. Iva, mela, jina kemm il-darba nkun prezenti fil-parlament imma għatma fil-li sarit li għatmana fil-li siru li firxa daqstant wisa u varjata ta' mistoqsijiet palma tamlu li jintom f'dan il-komitat. Intom, naturalment, teres u dawk is-soġġetti illi iqajmu qoddimkom iċ-ċittadini. Se nipprova inwieġeb mod sodisfaċenti l mistoqsijiet kollha imma kultant ser ikolli ngħidilkom illi ma sax inwieġeb issa u nwiġibkom eventwalment bil-miktub. Fuq il-kwistjoni tal-li nwieġbu daqxen jizet malaj il-petizzjonijiet, naħseb illi f'dawn l-axħar eh, sentejn diġa kienem daqxen titjib mux ħażin. Edin kom ħafna jizet malajr issa, imma sen nerġa' Eh, ninvestiga ta' xejn dil-biċċa tax-xogħol ta' meta il-konklużjoni minn naħa tagħna tkun li aħna maħniex kompetenti se nara f'dak il-każ nistgħu saħan sitra inħaffu iżjed it-tweġiba. Din jfakkarni eh, fix-xogħol tiegħi ta' kuljum jiena fl-uffiċċju tiegħi stess nirċievi ħafna stedinijiet eh, min jistedinni għal xi laqa u minn xi diskors l-ewwel hemm nies li jixtiequ jiġu jiltaqgħu miegħi u aħna għandna proċess li jismu Greenfish, proċess illi eh, jamlu il-membri ta' tim tijaj biex jiċċekjaw eżattament fuq dawn l-istedini kollha. U ħadd ma jiġi f'moħħu sabiex qabel ma jibda f'dan il-proċess Greenfish l-ewwel jiċċekkja l-kalendarju tiegħi għax jekk m'għandix ħin immur. Mela inutli. U affarijiet ta' sens komuni, imma peress li hemm daqstant skrutinju fuqna u skrutinju li oġġettivament nista' niġġustifika u naħseb li huwa tajjeb. Aħna nifru nagħmlu l-almu tagħna biex ma nagħmlux żbalji u kultant billi noqogħdu daqstant attenti nispiċċaw imbagħad indumu iżjed. Però jaġobni suġġeriment tiegħek li jekk aħna nkunu nafu li għat-tali petizzjoni mhux ħajkonna kompetenza, f'dak il każ nippruvaw inwieġbu iżjed malajr. Se nara x'nistgħu nagħmlu. ħafna minkom nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-ksur. Naħseb illi semmit eh, kważi minn nofskom. U allura, issa, qed ngħid bejnu berruħi forsi allura l-problema hija eh, ikbar peress illi semmejtuha eh, ħafna. Mistettivament, ngħidilkom le, aħna dejjem nibqgħu nsegwu l-kwistjoni, għanna numru enormi ta' proċeduri ta' ksur u eh, allura forsi nista' nagħtikom daqsxejn stampa ġenerali mbagħad jekk hemm xi ħaġa illi eh, rrid insegwi żed mill-qrib jinformawni servizzi tiegħi. Jiena m'għandi l-ebda indikazzjoni tal-fatt li hemm xi anomalija, imma peress li daqstant minnkom għajimtu dan il-punt mela ħanajdilkom se ninvestiga sew u natikom risposta. Għaliex jiena kważi kważi naqbel ma dak li qalu xoħot minnkom, ġifiri li l-kredibilità tal-istituzzjonijiet tagħna tiddependi wkoll fuq li aħna napplikaw mod sħiħ u ġust ir-responsabiltajiet tagħna. Naturalment dejjem hemm ċertu element ta' diskrezzjoni dwar jekk inti tiġ tkompli bi proċedura ta' ksuri jew le, imma dawn l-elementi li jkunu ta' natura legali għaliex jekk liġi tinkiser, eh, mela trid tipprova tirranġa s-sitwazzjoni u mingħajr ma daħħal il-politika fin-nofs ma toqgħod tara jekk hix kwistjoni politika jew le. Tqajmu kwistjonijiet bħal kwalità tal-arja, dawn huma deċiżjonijiet illi għandhom impatt qawwi imma l-Kummissjoni mhux se toqgħod tiddejjaq tieħu deċiżjonijiet ta' dan it-tip. Fil-fatt qegħdin nanalizzawhom propju bħalissa. U anka kwistjonijiet oħra, speċjalment dawk li jaqgħu taħt li għandhom xi qasmu mas-saħħa pubblika. Ir-rapport li irċivejna mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fuq kemm imutu nies sempliċement minħabba fi kwalità ħażina tal-arja, hija inkredibbli qed nitkellmu hawnhekk fuq il-mewt mhux qed nitkellmu fuq li tabdek xi marda le fuq mewt. U jekk għanna liġi Ewropea illi eh, titlob li l-Istati membri jkollhom ċertu livell ta' kwalità tal-arja, mela jridu naraw li l-Istati membri japplikaw dawn il-liġijiet wara kollox huma ddeċidew fuqhom. Aħna mhux dittatorjat, kien il-Kunsill bil-preżenza tal-Istati membri li ddeċidew fuq dawn il-liġijiet u għalhekk issa jridu jkunu responsabbli tagħhom. U għalhekk nirringrazzjakom tas suġġeriment, ħadd nota u se naraw jekk nistax natikom xi informazzjoni. Ma direb indikazzjoni li ma bqajniex insegu l-proċeduri ta' ksur bir-reqqa daqs kemm konna qabel imma kif qed ngħid ser ser niċċekkja aħjar. Issa, diġa għanna xaħġa li taħdem aħjar mill-li xsibt li se taħdem, ġifiri proċess eh, refit. Hija xi ħaġa unika. Stati membri din m'għandhomx. Hija pjattaforma fejn aħna nanalizzaw liġi naraw jekk għandi xirqa għall iskop tagħha, jekk hux tilħa l lan tagħha. U eh, nasa ngħid illi l-network peti li semmejtu jista' jikkontribwixxi anke għal eh, dan il-proċess ta' refit. Nieħu gost ħafna jekk Eh, forsi niddiskutu iżjed dan li qed insemmi, il-pjattaforma ta' rifit hija magħmula minn partit interessati mill-istati membri kollha wkoll. U għalhekk hija bħal pjattaforma tal-petizzjonijiet imma jżed ikkonċentrata u tifforma speċifikament, tikkonċentra speċifikament fuq il- fuq il-leġislazzjoni Ewropea. Issa semmejtu il trasposizjoni tard tal-liġijiet Ewropej iva dik hija problema u koll għandha tkun suġġetta għal proċedura ta' ksur. Xtaqt ngħid ukoll li il-komplessità tal leġiżlazzjoni Ewropea Zdidet ħafna, għal daqsnanti trasposizjoni tal-liġijiet u kol saret isitu komplikata, pero Eh, ma neskludix li fin-nof semmu kol eh, kwistjonijiet ta' opportunizmu politiku, u sempliciment għax il liġijiet huma komplikati, u allura aħna ser nżommu għajnejna fuq it-trasposizjoni tal-liġijiet. Anka trasposizjoni ta' direttivi. Eh, il-mod kif din issir ukoll irid ikun komunikat li l-Kummissjoni jrid jaqa' taħt l-iskrutinju tal-Parlament. Mela, jekk Eh, tidu zommu rendi kont mela nistaw namlu forsi kif qed nissuġġerixxi. Dwar il-mistoqsijiet fuq l-elezzjonijiet u l-lotja ta' ċittadinanza, din hija biċċa xogħol ikkomplikata ħafna. U dan għal żewġ affarijiet għaliex id-deċiżjoni fuq eh, min jħu ċittadinanza u min għandu dritti jivvota hija kompetenza nazzjonali. kollu hemm standards Ewropej. Bħalissa pereżempju qegħdin f'nofs diskussjoni dwar l-ekkim sejħa skema tal-passaporti f'Malta. Għandna rekwiżiti li jekk inti tagħti ċittadinanza lil xi ħadd, dik il-persuna jrid ikollha rabta ċara mal-pajjiż. Dak huwa rekwiżit li inti taqbad u u tagħti ċittadinanza hekk isu xejn xejn dik hija xi ħaġa li tidħol f'konflitt mal-istandards Ewropej. Madankollu il-dritt illi wieħed illi pajjiż jagħti ċittadinanza huwa dritt eh, sovran ta' kull stat membru. Iżda kif qed ngħid il-pajjiżi għandhom id-dritt illi għandhom id-dmir illi jiżguraw illi dik ta' ċittadinanza eh, ma tagħmilx ħsara lanqas l istati membri oħrajn. Dan ma żewġ affarijiet li jridu jiġu konsidrati. U jiena wisq nibżal li l-Kummissjoni tista' tasal. Is-Sur Marjas tkellem ukoll fuq eh, residenza eh, vizavi ċittadinanza. Aħna issa eh, introduċejna l-possibilità li ċittadini jieħdu parti fl ci joqogħdu fejn juqodu għalkemm bħalissa tista' tirreġistra biss fil-pajjiż minn fejn inti. Eventwalment, nixtiequ illi tkun tista' tirreġistra għal ECI fil-pajjiż fejn toqgħod, mhux biss fil-pajjiż minn fejn inti. Jiena ma nafx mbagħad fuq ir-regoli dwar il-dibattiti politiċi li kunem fuq televizjoni griega, pero ma nafx li hemm xi esklużjoni partikolari speċjalment anka illum, illum huwa jum iddedikat lil libertà tal-medja. U l-libertà tal-medja hija xi ħaġa li dejjem qed tinkwetani iżjed li l-medja tiġi strumentalizzata għal finijiet politiċi li ma jiġix rispettat li rwol indipendenti tal-medja bħala istituzzjoni indispensabbli f'demokrazija, sfortunatament hija tendenza illi qed naraw eh, fatt ta' stati membri u anke lin u għalhekk mhux qed nitkellem sempliċement fuq Greċja. Naħseb illi il-politiċi f'dan ir-rigward għandhom responsabilità kbira. Ma jistgħux jibqgħu isejħu lil media fake news jew jgħidhom korrotti sempliċement għax ma jogħġobhomx dak li jgħidu. Bekk qed jimminaw weħda mill-istituzzjonijiet li fundamentali f'demokrazija. U għalhekk nemmen illi għanna nipproteġu il-medja. L-implementazzjoni dik għandna nħalluha fuq l-istati fidejn l-istati membri dik hija xi ħaġa li diġà tkellimt dwarha u ser eh, tisimgħu użiet minn għandi wara illi nagħmel ċertu kontrolli internament. Issa artiklu 51 fuq id-drittijiet fundamentali il-Kummissjoni qatt ma toqgħod taħsibha darbtej biex tieħu l-passi u eh, tibda proċeduri ta' ksur jekk tinkiser il-karta tal- ta' drittijiet fundamentali. Però l-kompetenzi li għanna aħna huma dawk li hemm stipulati fit-trattat u hekk għandna ninterpretaw it-trattat. Fil-fema tiegħek iridu nestendu l-ambitu ta' artiklu 51 sa' jkun hemm bżonn bidla fit-trattat Aħna nappoġġaw l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u anke entitajiet li jaqbżu drittijiet tal-bniedem, nappoġġawhom kemm nistgħu u nafu x'inhuma l-istennijiet taċ ċittadini f'dan ir-rigward. Imma ma nistgħux eh, immorru oltre mill-kompetenzi li hemm fit-trattat. Fuq il-kwistjoni tal-entità eh, indipendenti tal-ICI, ħanajtek. Jena dan il-punt eh, għamiltu anka iżjed kmini fil-diskussjoni ma'kom. Jena meċ illi il-stennijiet għal-bidliet fl-CI li qed niprovajdilkom u għad tippruvawx tpinġu l CI bħala aħjar jew ikbar mill-li i. l CI mhijiex id-dritt tal-inizjattiva, li CI mhijiex alternattiva referendum, l CI hija il-possibilità għal ċittadini Ewropej illi jitolbu lill kummissjoni biex din tikkonsidra tieħu miżuri eh, fit-tali kwestjoni. Imma jekk ikun hemm ħafna nies li jitolbuna nagħmlu it-tali ħaġa mela hemmhekk ir-responsabilità li għandha l-Kummissjoni biex tieħu azzjoni tikber. U aħna dan għamilnieh jiena naqbel li l sijaja da ma laħqitx il-potenzjal sħiħ tagħha u bil-bidliet li ser ikun hemm aktarx nistgħu nisfruttaw iżjed mill-potenzjal tagħha. Imma dawk li CIs illi waslu f'xi illi sarfu f'xi ħaġa wasluna biex nieħdu passi kultant leġislattivi. Per eżempju, eh, eh, bid-direttiva dwar l-ilma ta' xorb. Per eżempju, id-deċiżjonijiet li tieħdu riċentement fuq il-proibizzjoni ta' ċertu pestiċidi li għandhom effett negattiv fuq il-biodiversità koll kienu mnebħa minn ECIs. U għalhekk f'dak is-sens li e CIs huma pjuttost eh, validi. Jiena fuq il-website jidher li l-website qed taħdem sew m'għandix iżet informazzjoni dwarha jekk le ninformakom minnu fih. Supposti li qed taħdem mhux hekk. Fuq l-open source software, onestament, ma nafx. Eh, ser, eh, nitkixxef ftit u ngħidlek. Fuq il-fondi u eh, l-istat ta' dritt, din hija ħaġa marbuta mar regolament finanzjarju. Mhijiex l-istess bħalli najnu l-istati membri jilħqu livell xira ta' protezzjoni tal-istat ta' dritt. Il-proċedura li għandna mal-Bulgarija u Rumanija hija għaliex meta dawn iż-żewġ pajjiżi jissieħbu ma kienux fuq livell xira, eh, ma kellhomx livell xira ta' ġlida kontra il- eh, ta' ġlida favuri demokrazija u l-istat ta' dritt. Jiena kull meta nitkellem mal gvernijiet dejjem igergru l-gvernijiet imma ċittadini ikunu entuzjasti u nipreferijek mill bil-kontra. Imma xtaqt najt biċċar illi dawn iż-żewġ strumenti jistaw jaħdmu b'mod parallel. Għaliex l-element tal-istat ta' dritt fil-regolament finanzjarju flimkien ma' regolament finanzjarju ifisser illi ma nistawx nkunu ċerti illi il-flus tal-kontribwenti qed jintnefqu kif imiss jekk m'hemmx imħalfin indipendenti biex jikkontrollawhom. Iġi qed nitkellmu fuq l-infiq ta' dawk il-fondi. U biex nitkellem ċaru tont, jekk għandna proċedura ta' dan it-tip, ma jfissirx li l-istat membru huwa eżenti mill-responsabilta' illi jiffinanzja l-proġetti, iġviri dawk illi qed jirċivu l-fondi mhux saribatu, il-gvern saribati għaliex eh, ser jġib l fondi u ser jibqa' responsabbli biex qassamhom lil proġetti. Il-mekkaniżmu dak ser ikun. Dak ser ikkontrollaw l-infiq tal-fondi Ewropej u dan ma japplikax spiss għall fondi ta' koeżjoni imma għall infiq tal-fondi Ewropej kollha. Fuq id-disabilità. Naħseb illi għanna mm, xaffariet x'namlu anka qabel eh, l-elezzjonijiet jiena mm, ma naħsibx li nista' ngħid illi n-nies b'diżabilità sa elezzjonijiet li misser ikunu kollha jistgħu jivvutaw inkun qed nikdeb jekk nikkarantilkom hekk. Eh, eh, Inti għadek kif informajtni wkoll fuq il-trialogu, issa se nara kif il-kollegi tiegħi jistgħu jajnukom. Iva, huwa minnu illi f'ħafna stati membri għad hemm sfidi kbar dwar aċċess għat-trasport, aċċess għal vjagġar blajru. U kif diġà rejna fl-imoddi, jekk nagħmlu ftit iżjed pressjoni mill-livell Ewropew, nistgħu niksbu ħafna iżjed affarijiet fuq id-drittijiet tal- ta' votazzjoni fil-Estonja, Litwanja, eccetera, Jena għandi storja twila twila twila fuq dan is-suġġett. Għaliex fil-moddi ħdimt fl oece fil snin design. Naħseb illi nista' ngħid li jekk qabel is-sitwazzjoni ta' dik il-ħabta ma ta' issa sar ħafna ħafna iżjed faċli illi non ċittadini jisiru ċittadini. Allura, sa ċertu punt, illum il-ġurnata hija wkoll għażla eh, għażla eh, deliberata li wieħed ma jsirx ċittadin u dak għandu konsegwenzi fuq id-dritt tiegħek illi tivvota. Naf illi fl-modi kien diffiċli esagerat li ssir ċittadin tal-Latvija jew tal-Estonja minħabba li kien hemm l-eżami, kien hemm rekwiżiti dwar il-lingwa, imma dan madux il-każ. Mhux daqstant almenu, speċjalment iż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ kollha trabbew eh, f'ambjent perfettament bilingwi sakemm ma joqogħdux f'post iżolat mill-bqija tas-soċjetà illi huwa fl-interess ta' ħadd. Għalhekk naħseb illi dejjem iridu noqogħdu attenti għad-drittijiet tal-minoritajiet anka jekk dawn mhumiex ċittadini, speċjalment ċittadini tal-ebda pajjiż għaliex ħafna minn dawn iċ-ċittadini mhumiex eh, ċittadini laqqas tar-Russja u eh, għandhom dokumenti li jagħtihom aċċess għal ċertu drittijiet Ewropej, imma ma jagħtihomx aċċess għal ċittadinanza. U għalhekk għandna bżonn dialogu wkoll mal gvernijiet ta' dawn iż-żewġ pajjiżi, imma ma nistax nikkritika daqstant is-sitwazzjoni tagħhom. Dejjem ser ikun hemm eh, problemi bil-edukazzjoni fil-lingwa tagħhom stess, imma sissa dawn iż-żewġ stati membri jirnexxielhom isibu mod kostruttiv kif jaħdmu. Issa jekk hemm xi kwistjonijiet oħrajn jiena lest li nismaħom. Imma nixtieq illi id-drittijiet ta' ċittadini fir-Russja jkunu garantiti daqs kemm huma fl-Estonja u fil-Latvija. Naħseb li hemm ħafna non-ċittadini fl-Estonja u fil-Latvija illi għandhom drittijiet garantiti ħafna ħjar minn ċittadini fil-Russja, imma insomma ma nitħlux ftik l-istorja. Issa, fuq il-Brexit, ma tantx fadlinna ħin, Però ħanajt ħaġa fuq id-demokrazija diretta. Jina ma naħsibx illi hemm iżjed valur f'referendum milli f'demokrazija rappreżentattiva. Ma nistax nifhem kif plebisċit jista' jkollu valuri jew morali ola milli eh, ikollu parlament. Anzi ngħid illi il-Brexit juri illi dik li kultant tidher bħala mistoqsija sempliċi taħbi waraja komplessità illi n-nies ma jindunawx biha meta jinti tihom il-karta tal-votazzjoni jtajdilhom jivvutaw, meta huma jagħtu il-vot tagħhom u ma jindunaw li jkunu votaw mingħajr ma jkollhom il benefiċċju tal-informazzjoni kollha li kellhom bżonn kieku biex jieħdu deċiżjoni tajba, mela hemmhekk jiena insaqsi li mija l-ogħla forma ta' demokrazija. Imma insomma jgħem ma nidħlux fiha. Minix se noqgħod nispekula lanqas fuq il-possibilità ta' votazzjoni oħra jiddispjaċini dak mhuwiex. L-irwol tiegħi. Naħseb illi eh, weġibt ukoll il-maġġoranza tal-mistoqsijiet tiegħek għalkemm fuq Sophie Lehman m'għandix eh, treġiba bħalissa niftakar li meta kont fl-iskola sekondarja fil-lezzjoni tal-bioloġija konna nitalmu fuq dawn l-annimali. U fuq il-proċeduri ta' ksur diġa weġibtu koll. Iprovajtu wieġeb kemm stajt, grazzi. Grazzi ħafna. U grazzi tal-possibilità li jkollna dan l-iskambju miegħek. Issa ser nagħmlu l-aħjar biex dan il-proċess jitkompla. Il-abbozz tal-messaġġi prinċipali minn din il laqgħa se jintbagħtu l-koordinaturi fl-4 ta' Mejju ġifieri għada u mbagħad ser ikun hemm skadenza l-kummenti tagħkom sal-15 ta' Mejju. U sas-16 ta' Mejju se nivvutaw fuq it-test finali biex inkunu effiċjenti fil-proċess. Issa, nixtieqilkom ilkoll il-lejla tajba.